Passiamo ora alle dichiarazioni di voto. Relazione Marcus. Naddu mela għall-ispiegazzjoni tal-voti is-swieq e fis-swieq fl-istrumenti finanzjarji senħalli fidejn is-sur Polċak għal-minuta. Grazzi ħafna. Dan huwa rapport fuq l-istrumenti finanzjarji u fil kellim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 l-istati membri joħol ux barriri ġodda jew le jiena konvint li l-Unjoni Ewropea se tagħmel revizjoni ta' strumenti finanzjari fuq is-swieq finanzjari. Grazzi. E la parola sempre a lei, onorevole Polciak, prego. Sur Polciak, al enti, al, inti, al minuta. Grazzi. Fuq rapport Ferber jiena votajt eh, favur mhux se nerġa' nirrepeti dak li jett fuq il-punt ta' qabel. Issa is-Sinjura Makovej. Għal minuta. Mulțumesc. Avem un regulament și o directivă a Uniunii Europene. Grazzi ħafna. Issa għandna regolament u direttiva ta' l-Unjoni Ewropea illi tindirizza l-autorizzazzjonijiet tal-fondi ta' investiment fuq pjattaformi regolati finanzjarji. Nitkellmu u koll fu rekwiżiti ta' rapportaġġ. L-importanti u li nassiguraw il ma jkunx hemm abbuż ta' swieq Minar dawn ir-regolamenti ġodda ma jistax ikun hemm trasparenza u għalhekk huwa importanti immens illi noħolqu ċertezza legali. Ma nix inkomplu inkaxkru bl-implementazzjoni ta' din id-direttiva et impoġġu fil-riskju it-trasparenza u inħallu għal-abus fis-swieq. Issa nadu għal-rapport li mis unħalli fidej is-sur mawlu. Naħseb hija dispożizzjoni li sejra fid-direzzjoni tajba dik programma li kell għall-agrikoltura sostenibbli li għandha tkun il-mira ta' din l-Ewropa illi fil-prodotti tipiċi tagħha, speċjalment dal-qasam illi llum tkellimna dwaru huwa wieħed mill-punti ta' saħħa l-iktar importanti għall-Unjoni. Grazzi l-Onorevoli McGuinness, jekk jogħġbok għal-minuta. Thank you, President. Is-Sinjura McGuinness jiena appoġġaj dan ir-rapport b'mod partikolari fejn qegħdin nitkellmu għal pajjiżi li għamlu miżuri vinkolanti fuq il-land grabbing. Issa minnaħa tal-Aġenda tal-Iżvilupp eh, ngħid li dawn huma marbutin ħafna mal-politika ta' agrikoltura. Hemm sensitivitajiet fuq liema teknoloġi eh, teknoloġija se nħallu eh, jintużaw u eh, mannix ninsistu illi namlu restrizzjonijiet fuq teknoloġiji, specialment fuq dawk għal pjanti il-bdewa għandhom jiġu inkoraġġuti sabiex jipproduċu ikel ħalli jkollhom sigurtà fl-ikel u anki sigurtà fil-qasam tan-nutrizzjoni. Grazzi. Issa Sinjura Makovaj għal-minuta. Grazzi ħafna President. L-INFSN finanzjata mill-Unjoni Ewropea għandha tħalli l bdiewa fl-Afrika sabiex taw għajnuna speċjalment fejn għandhom sistemi ta' agrikoltura li huma skaduti. M'għandhomx jitħallew jgħixu fil-faqar u biex namlu dan rridu noħolqu u xogħol u nagħtu ċans l-Afrikani sabiex eh, jindirizzaw il-kriżi tal-agrikoltura li għandhom. Għanna nappoġġaw il bdiwa lokali aktar minn ikel li huwa modifikat b'mod ġenetiku. Il-kellim li jmiss, jina ħdimt eh, b'mod volontarju fil-Malawi u rajt il-faqar emmek jgħid is-Sur Kelly Jiena nilqa dan ir-rapport u nappoġġa il-vot tal-PPE favuru għaliex għandu jappoġġa il-bidja tal-familja u jgħin il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw. Jiena kontent li nista nappoġġa inizjattivi illi se jgħinu fil-benesseri tal-familji eh, fl-Afrika ta' taħt il-reġjun tas-Sahara. Il-bidja tal-familja għandhom jiġu inkoraġġuti u l-Alleanza ġdida ħadet impen sabiex tagħmel tkabbir fil-qasam tal-bidja u jipprevjeni il-faqar u l-malnutrizzjoni li hemm fir-reġjuni ta' taħt ir-reġjun ta' Sahara. Grazzi ħafna Sur Kelly naqbel miegħek. Issa għandna ir-rapport eh, li miss is-Sinjura Makovaj għal minuta. Grazzi. Il-falsifikazzjoni ta' kontijiet tal-kumpaniji eh, hija problema għall-ekonomiji tagħna u rridu regoli sempliċi u ċari li jistgħu japplikaw u jiġu imħarsa b'mod korrett. Dawn ir-regoli ġew sviluppati mill-Organizzazzjoni Internazzjonali l-Standards tal-Kontabilità u l-Unjoni Ewropea hija waħda mill-ikbar kontributuri għal din l-organizzazzjoni li żviluppat dawn l-standards. Jiġifieri il-Parlament Ewropew għandu jieħu kont ta' dan. Issa il-rapport Ben Olden, is-sur Pospixil. Tajtu l-kelma ma mux qiegħed fil-kamra mela ngħaddija sinjura Makkovaja l-minuta. Grazzi ħafna. Il-gruppi terroristiċi fis somalia u fin niġerja u reġun tas sahara wasal għal bidla kbira fis-sitwazzjoni ta' sigurta f'dawn il-pajjiżi l-istati membri jikontribwixxu 2 biljun euro għall-iżvilupp fl-Afrika. U aħna natu ħafna u kol flus għal missjonijiet ta' paċi tal-ġnus ma' u rridu nassiguraw li kunem trasparenza siħaf f'dawn il-missjonijiet esterni tal-Unjoni Ewropea rridu nkunu nafu x'qed jiġi dawn il-flus għal dawn l-istrumenti sabiex jinżam tinżam il-paċi. Irridu aktar trasparenza fil-kontabilità u l-Unjoni Ewropea għandha tieħu impenn ukoll għas-sigurtà fl-Afrika. Issa, l-Onorevoli Kelly għal darboħra jiena ma kellix problema nappoġġa dan eh, ir-rapport mal-grupp tiegħi. Qegħdin nifukaw fuq il-kontribuzzjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Afrika. Bek nassiguraw il-paċi u s-sigurtà b'mod internazzjonali għal dawk li jonqosom ħafna madwar id-dinja kollha. Anki missjonijiet ta' zamma ta' paċi, ta paċi. il-kooperazzjoni ma' l-Afrika hija importanti. Il-programm tal-IPF jindirizza l-problemi li jem fl-istrateġiji u iżid ukoll isim ta' pis mal-pajjiżi Afrikani. Jimmira lejn l-appoġġ u anki t-teħid ta' deċiżjonijiet. L-IPF huwa għodda importanti ħafna żħubija b'saħħi ta' bejn l-Unjoni Ewropea u l-Afrika. Grazzi. Grazzi lill-Onorevoli Kelly. Issa ir-rapport ċezzak. Is-Sinjor Thank you, Mr. President. Grazie ħafna, President fil-qosor, fil-sem il-Kumitat tal-Bidja, aħna eh, ħadna gosbnan u dimna mal-kollegi tagħna għax tagħna jisħaq li 600 membru ta' din il-sala tħoss li għandna bżonn azzjoni biex niġġieldu kontra eh, dat tip ta' prassi fil-provvista tal-ikel. U dan il-konversaċ importanti għal daw kollha li huma voluti ħadd m'għandu soluzzjoni ideali, imma kulħadd identifika mal-problemi li jeżistu fej kun hemm żbilanċ fil-poter dawk f'naħa tal-katina tal-provvista tal-ikel u dawk li jkunu jipproduċu iżjed barx. Dan naħseb li huwa messaġġ qawwi li għandna bżonn iżjed azzjoni nisfa l-Kommissjoni tirrispondi. Grazzi. Grazzi ħafna, Onorevoli Meganis. Sul Mawlu. Mhux qed naraħaw. Signor Lopez Bermejo, minuta. Grazie ħafna, President. Eh, dan il-rapport nħoss li għanna bżon nsaxħu li bdiwa eh, u l-raħala ħajkun eh, hemm manipolazzjoni ta' prezzijiet minn dawk li għandu jiddistribu jagħmlu distribuzzjoni il-volatilità, tibdil fil-prezzijiet u tnaqis fil-tħul ta' daw n-nis hija teddida għas-settur. Iżda l-abbużi ta' daw il-katini ta' distribuzzjoni jisiru fil-politika eh, tal-bidja tal-Europa li zidet il-kompetizzjoni bej il-bdiewa Eh, eh, u għax kienem liberalizzazzjoni eh, fil-dinja ġenerali u ma dawl kondizjonijiet li ġew moħluqa tapposta li waslu għal nuqqas ta' stabilità fis-swieq tal-agrikultura u ħolqu l skwilibrju strutturali bej dawk iż-żar u dawk il-distributuri l-kbar li għandhom favur tagħhom li hemm liberalizzazzjoni tal komuni. Jekk immorru lura għal eh, politika tal-bidja bbażata fuq il-produzzjoni eh, dik il-manera biss nkunu nistgħu nsolvu krisi fil-agrikoltura. Grazzi ħafna, Onorevoli Onjekov. Grazzi ħafna, President. dat tip ta' prassi eh, ma jippermettux li kunem uh, svilupp adekwat allura dan ħatkun periklu għal provista tal-ikel. Hemm ħafna problemi li ġew identifikati b'forma ċara u eżattament għal dawn ir-raġunijiet. Dawn ir-raġunijiet li huma responsabbli li qegħdin ikunu teddida għal din is-settur sekk importanti għall ekonomija dan dat tip ta' prakti kummerċjali inġusti qed joħolqu dannu kbir għal bdiewa u raħħala. U dan qed iwasslu għal tkissir ta' ħafna uh, farms. U importanti ħafna li l-produtturi kunu jistaw jottienu prezz ġust skont il-kondizjoniet tal-suq. Dana iwassal għal settur tal-agrikultura aħjar provista ta' ikel aħjar fl-Unjoni Ewropea. U jina nemmen li ħadna l mizuri adekwati. Grazzi ħafna. Onorevoli Sogo għal-minuta. Grazie ħafna. Jena nemmen Jena naqbel mal l-ideat fil-li f'dan il-rapport fil-katina ta' provvista tal-ikel hemm ħafna prattiki kummerċjali inġusti, dawn huma perikolużi u għandna bżonn nieħdu miżuri kontra tagħhom. Għandna ħafna manipolazzjoni tas-suq eh, eh, dawk li bijaw il-grossa qed jagħmlu ħajjiet il-produtturi żgħar diffiċli ħafna. Dak li jmexxi l-ekonomija Eh, fl-Ewropa huma eh, produtturi żgħar u medji, dawk huma l-pilastru tal-produzzjoni eh, agrikola tagħna. Ma nistgħux nabbondonaw il-katina tal profis tal-ikel għas-suq. Da s-suq għandu jiġu regolati, naħseb il-prinċipju ewlieni huwa għandu jkun interess tal-konsumatur. Għandna bżonn aċċess trasparenti għall-ikel ma' prezz raġonevoli regoli ma jippermettux li dan isir. Għalhekk għandna bżonn narġgħu nmorru lura għal dan. L-Onorevoli Makovaj għal minuta. Grazzi ħafna. Eh, kompetizzjoni mhux ġusta hija problema serja li għandna bżonn nindirizzaw. Ir-rapport tal kommissjoni minn Jannar tal-2016 juru li daw tip ta' prattiċi eh, eh, jeżisti fis-setturi kollha tal-provista tal-ikel. Hemm bilanċ bejn it-tħul u l-pożizzjonijiet dominanti u dan il-nuqqas ta' ekwilibrju qed jaffettwa l-SMEs u produtturi żgħar li huma 90% ta' li jirrappreżentaw 90% ta' struttura ekonomika tagħna. Dan huma li żjed vulnerabbli. Il-possibiltajiet li huma jkunu jistgħu ifendu għadin jisiru eh, eh, zet u zet diffiċli. Nħabba li dat tip ta' prattiki eh, ġusti u diffiċli għalijom li li jestendu l-lin frontiri tagħhom allura għandna bżonn li ngħinuhom iżjed. Ħalli nkunu nidġildu niġġieldu tip ta' prattika. Grazzi ħafna, jgħid l-onorevoli Kelly. Jena votajt mal-grupp tijaj huwa rapport interessanti il-pratiki il eh, kummerċali inġusti ħaġa li realtà għanna bżon nitrattawa, għanna bżon namlu valutazzjoni tal-situazzjoni u forum biex il dawk jipproduċu u dawk li jibijaw bl-imnuta jikollu eh, ċerta ħarsin. Għandu jkun sistemi ta' volontarja uh, eh, own brand u hemm elementi oħra. Il-kwestjoni hija jekk aħna eh, jkonna approċ eh, leġislattiv armonizzat fl-Unjoni Ewropea u le. Fl-aħħar l-aħħar il-Kumitat u l ppp iddeċidu jkun hemm skema volontarju. U mhux iħarsu l-isfidi biex jiġildu kontra tip ta' prattiċi kummerċali inġusti nispera l-rapport jallimina Eh, da tip ta' prattike kommerċjali ingusti. Grazie ħafna, onorevoli Kelly. Naddu issa għal-rapport McIntyre. Mallu ma xie għatmana. Sunja Mikines. Skużani, Sur President. Fuq dan, fuq dan il-rapport Jien nixtieq tira l-attenzjoni tal-Kamra l paragrafu 74 titkellem dwar analisi bazata fuq riskju u evidenza xjentifika indipendenti. Għanna bżonn aħna nħarsu lejn xin differenza eh, analisi bazata fuq riskju u periklu. Imma fl-istess jien nfakkar lill kollegi li aħna tlabna l-Kommissjoni l-Konsumaturi u l bdiwa jkunu edukati eh, dwar tekniċi ġodda u soluzzjonijiet teknoloġi ġodda biex ikonna dibattitu pubbliku miftuħ fuq dan u informat. Għanna bżon naħdmu biex dan isir, għax fl imoddi ma tantx kenna dibattitu pubbliku informat fuq diversi teknoloġiji u dan wassal għal ċerta rezistenza u anki oppożizzjoni totali. Nispera li dan ma jerġax ikompli. Grazzi. Grazie ħafna, Signora Meginis. E Isser Neko fal-minuta. Grazie ħafna, President. Jena ma votajt favor dan il-rapport għax naħseb li hemm uh, vojt legali perikolus qed nistennew l-Kommissjoni taġixxi fuq GMOs. F'dak il-kuntest hemm ħafna periklu nqas ta' ċarezza u nibatu messaġġi eh, ħżiena eh, liċ-ċittadini. Dan huwa sfortunatament riżultat ta' din ir-rapport. Jiena naħseb li għandna bżonn niżguraw li jkun hemm bażi xjentifika adekwati. Jkun hemm teknoloġiji ġodda u prattiċi ġodda. Aħna mħasbin kollha dwar il-settur agrikola għanna bżon nħarsu l-ambjentana, nis u pjanti u bejjem. Dan rapport huwa kwestjoni ta' ġestjoni ta' riskju, ma dan mhux il-qafas legali li l-Unjoni Ewropea qed taħdem fih. Aħna għandna bżonn noħolqu miżuri sostenibbli biex ngħinu ċittadini u l-ambjent. L-Onorevoli Kelly għal-minuta. Grazie President għanna zita sa' 70% sal-2015. L-ikel san u nutrizzjoni hija sfida kbira għad-dinja tal-lum. L-sfida sabiex eh, eh, kampaw mal-problemi ta' degradazzjoni tal-ambjent, nuqqas ta' ilma, zida fid-domenda u anki ehm, mart ġdid Għanna nindirizzaw dawn il-problemi kif suppost. Il-teknoloġiji ġodda għandhom rwol importanti sabiex il-bidja tkun aktar produttiva u sostenibli u s-settur agrikolu għandu bżon lajnuna sabiex jeleb daw il-diffikultajiet kollha. Għanna bżon settur agrikolu vibranti fl-Unjoni Ewropea u teknoloġiji għandhom jiġu sviluppati għat tipi ta' bidji differenti kollha. Għanna kumpaniji li kienu fuq qudiem Eh, fil-qasam tat teknoloġija L-Irlanda diġa għamlet użi minn din it-teknoloġija u għenet ħafna l bidja tagħha. U għandha servi ta' eżempju għal dan. Grazzi ħafna sur. Ah, eh, L-Onorevole Maullo. Issa, il-rapport ta' Huitema, is-sur ullu Muxaw u naddu għas-Senjura Torres Martinez. Grazzi l-agrikoltura Ewropea mhix fuq teddida minħabba nuqqas ta' innovazzjoni, imma minħabba e, it-trattati illi e, mhux mux qed jiġu negozjati. Ħafna nis diġeja għafu x'inhu għaddej u qegħdin naraw il ta' tagħna Eh, jiġu eh, fi problemi imma mill-Europa rridu noħolqu l kondizzjonijiet tajbin ħalli dawk li jgħixu fi żoni rurali ikunu jistgħu jsibu l-innovazzjoni. aħna irridu naħdmu għal ġid tagħna, il-kriżi fl-agrikoltura għandha x'taqsam ma tkabbir li għandu x'jaqsam fuq eh, eh, tkabbir ekonomiku bazat fuq il-modelli eċna għalih jekk ninvestu biss fi sovranità tal-ikel u fil-bdewa tagħna ikonna futur diġenti għal ġenerazzjonijiet futuri tagħna. Grazzi. Is-sur Nekov, jiena votajt favur dan ir-rapport għaliex konvint illi l-użu sostenibbli ta' riżorsi fl-agrikoltura huwa eh, xi ħaġa importanti immens għal progress. Importanti li nisfruttaw l-opportunitajiet ġodda disponibbli. U hemm riżorsi mill-Baħar l-Iswed li jistgħu jintużaw bħala fertilizzanti pereżempju. Jiena nemmen illi dan jista' jgħin il-potenzjal li fija il-bidja organika. Insejjaħ lill-autoritajiet bulgari sabiex joħolqu il-kondizjonijiet neċessarji sabiex Eh, jużaw dan is-sediment mill-baħar l iswet għaliex tkun soluzzjoni tajba ħafna tkun investiment għal agrikoltura aħjar u ttejjeb ukoll l-ekonomija. Issa, minuta Anna Marija. grazie President, jiena nappoġġa l-Parlament Ewropew irid jimodernizza l-agrikoltura Ewropea x'bek nkunu kompetittivi fuq is-swieq globali. Nilqa illi impoġġu l-iskart tal-ikel fuq l-aġenda tal-Parlament. Il-bidja effiċjenti hija importanti għal popolazzjoni li dejjem tikber imma huwa importanti wkoll li nużaw dak li nipproduċi. Mit 600 miljun tunnellati ta' ikel jintilfu fl-Unjoni Ewropea kull sena u l-iskart tal-ikel mhux aċċettabbli fuq il-livelli kollha Il-kampanja tiegħi rigward l-iskart tal-ikel eh, turi illi ilna li suppost ħadna miżuri biex nevitaw l-iskart tal-ikel irridu naħdmu flimkien mal-entitajiet kollha tal-katina tal-ikel, konsumaturi, produtturi u daw kollha fl flimkien sabiex imbidlu eh, dak li għandna fil-qasam tal-ikel. Rridu kollezzjoni ta' dejta aħjar, iktar kuxjenza u prassi aktar tajbin u anki niċċaraw it-tikketti ta' kemm idum tajjeb l-ikel. L-iskart tal-ikel e huwa sfida kbira u mhijiex xi ħaġa li nistgħu narawha bħala għażla hija neċessità. Grazzi issa l-Onorevoli kelli l-ħar wieħed, grazzi President tal darboħra ma kellix eh, problema nivvota favur dan ir-rapport u simili ħafna tar-rapport ta' qabel fuq l-agrikoltura. Naraw kif l-innovazzjoni tista' tejjeb il-prospetti innovattivi tal-produtturi iżid il-ġit f'dan il-qasam. L-SMEs uh, u uh, l-irtiet żar huma importanti u l-innovazzjoni u r-riċerka fil-agrikoltura għandha tasal għandhom ukoll Mumiex biss il-bdewa l-gbar illi jibbenefikaw, ejan jisu kol il-reġjuni żgħar tal-muntanji per eżempju, jew żoni oħra li huma zvantaġġati u nħalluhom ukoll li gawdu mill-innovazzjoni. 10% ta' dak li jesporta pajizi jiddependi fuq dan. Grazzi ħafna, onorevoli Kelly, ta' l-aħħar intervent li għamilt jibqa' li ngħid li issa naġġornaw il-laqa sa tlieta ta' wara nofsinhar. Grazzi.